Iva, nishtiq informakom dispeċer kbir dwar il-mewt tal-MP Miroslav Ransdorf il-ħalina nar 22 ta' nar tal-2016 fl-età ta' 62 u kien membru tal dan il-parlament mill-2003. Law huwa kien membru tal- grupp tal-Xelluk Unit tal-Unjoni u ta' l-NGL, kien eh, vice president tal-Komitat tal-Industrija Riċerka l-Enerġija u eh, kien ukoll eh, kellu dottorat fil-filosofija u kitab ħafna kodba u studji fost affarijiet oħra fuq l-istorja ta' riforma fuq Marx, jekk iġobkom minuta ta' silenzju.